Issa l-Onorevoli Linar. Grazie ħafna, President. Jena nishtiq nesprimi u nirringrazzja il-kanċillera Ġermaniza Angela Merkel imma ħoqitx il-kriżi jew eh, eh, ġabt l-affarijiet għall-lar kif eh, x'imdaqqiet qed jgħidula i kienet umanitarja u qalet dak u għamlet dak li suppost l-gvernijiet l-oħra għamlu għax l-assistenza umanitarja tagħmel parti mill-valuri fondamentali tal-Unjoni Ewropea u jkrit involvi t-Turkija dina xi ħaġa importanti u ta' valur. U jiena kontenta li għada fil-ħodu se nkunu nistgħu nisimgħu l-Kanċellira Merkel hawnhekk u nisimgħu l pjaniet tagħha l-futur ħaġa tajba wkoll il-President ta' Franza Hollande se jkun hawnhekk ukoll għax l-azzjonijiet tiegħu wkoll jistoqilhom kull tifħir. Il-kondizzjonijiet f'Kalle huma tassew terribli għal stat membru u qabel ma nibdew nikkritikaw stat membri oħra għandna bżonn naraw ukoll x'qed jiġri fiħdan il-frontieri tagħna. Onorevoli, issa l-Erik. Sur President, Hemm bżonn illi nkunu rip l-organizzazzjonijiet eh, umanitarji, sati membri, l-unions, daw kolla ċittadini u koll illi għet jgħinu rifugġati. Id-dmir tal-Unjoni Ewropea li tappoġġom u li hemm lokazzjoni ta' fondi bżonn jużi pal assistenza umanitarja għal dawn ir-rifuġati bi kollhom aċċess għall edukazzjoni għax-xogħol e għal kura medika u għalhekk għandna bżonn nirrevedu l-politika ta' għajnuna baċitarja imposta fuq l-Istati membri li l-assoċjazzjonijiet u l-sindki u għalhekk għandna bżonn ta' iktar sforzi bla dubju ta' xejn biex ikun hemm ħarsin internazzjonali ta' dawn il-persuni illi kellhom joħorġu fit-toroq fit-toroq imħabba l-gwerra u mhux Eh, ma nkunu tinrasnu il-flejjes tagħna u naraw il-miżerja u d-batija d-demna. U għalek Europa eh, ta' 500.000 eh, minun persuna ovvjament ma se tkun invaza minn dawn in-nies għax il-migrazzjoni qatt ma kienet pis imma ġid ekonomiku u kulturali. Grazzi. Onorevoli Gall. L Onorevoli Gall issa. Grazzi ħafna, President. Jiena xokjajt ruħi għax hawnhekk qegħdin nitkellmu b'mod tant kattiv fuq l-Ungerija. Għax isnaqlibna qlibna ta' taħt fuq il-valuri. Dawn in-nies tassew għandhom bżonn lajnuna tagħna. Dawk in-nies li qegħdin fil-kampijiet tal-Vant Nofsani huma huma huma ir-rifuġati ta' tassew u mux dawk illi wadbu l-ġebel fuq il-forzi tal forza tal-pulizija fuq il-frontieri kif qed jiġri fl-Ungerija u fuq Kale u lek għandna bżonn inkompli bil-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi fejn dawn ir-refuġati jistgħu jirċevu assistenzi mingħajr ma rriskjaw il-ħajja tagħhom. Nistgħu identifikaw min għandu dritt għal statut ta' rifuġat mingħajr ma jkun hemm vittmi u hekk nantiċipaw it-tbatija ta' miljuni ta' nies illi jasbu illi waslu imma ma jistawx mbagħad jibqgħu fl-Unjoni Ewropea u għalhekk għandna bżonn ta' retorika responsabbli hemm bżonn nitkellmu fuq fatti, solidarjetà, imma ta' ħarsin tal-frontieri estern tal-Unjoni Ewropea wkoll, rispett għal kulħadd minn kulħadd għal regoli tal-Unjoni Ewropea. Onestament ma nistgħux ngħidu li nistgħu nagħtu ospitalità akkoljenza lil kulħadd dawk biss tassew għandhom bżonn dawk li huma mhux biss rifuġati tal-isem. L-oħrajn, l-immigrati ekonomiċi, jridu jitilqu għax hekk le inkunu biss ipokriti. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Sipel. Grazzi ħafna għannak għanna qoddimna kwistjoni tal-refuġati ħan nibda bl-istati tal-Balkani. Reċentement għamilna biżejjed għal l ekonomiku demokratiku ta' dan ir reġjun jew ignorajna kollox. Umbat xnardu fuq il-ġordanu, fuq il-Libanu, situazzjonijiet inaċċettabli memx edukazzjoni għat-tfal. U dan huwa għax l-istati membri u kol ma tawx bizzejet risorsi, per eżempju rifugġati sirjani fit turkija ma jistawx jitolbu għall-azin, ma jistawx jaħdmu, ma jirċevux xie allokazzjoniet soċjali, u dawn il-kondizjoniet ma jistawx jibqaw fit-Turkija u dan imżon imbidlu għad is-sitwazzjoni. Mbagħad fl-Unjoni Ewropea stess in-nies qegħdin imkeċċija fuq il-frontiera jew qed jisparawlhom is-sitwazzjoni fil-Greċja u fuq l-Italja ma tistax tkompli sejra hekk hija inaċċettabbli u wila tkun inaċċettabbli bosta stati membri baqgħu bidejhom fuq zaqqhom u m'għamlu xejn. U għalhekk qed jgħidu m'għandha xejn x'taqsam magħna des sitwazzjoni u ma nies fuq il-frontieri esterni li jsibu mezz kif joħorġu minn din is-sitwazzjoni, issa qed ikollna ħafna tweġibiet nazzjonalisti u għalhekk ta' spiss mhix kwistjoni ta' ħarsin tan-nies, imma nitkellmu fuq għamliet differenti kif nistgħu nkeċċuhom. L-Unjoni Ewropea kollha kemmi dim din is-sitwazzjoni mhix qed tagħmel ħafna u laqas il-Kunsill isu mhuwiex mhux qed jirrispondi għal reazzjonijiet li sta jkun eh, komuni bħala pozizjoni u għalhekk issa wasanna fl-aħħar għandna bżonn nallakaw kull tip ta' sforz eh, flus biex ikun hemm reġistrazzjoni u akkoljenza kif ukoll integrazzjoni ta' dawn ir-rifuġati li qed jaħarbu mill-gwerra. Dawn ir-rifuġati ma' huma u ċittadini tal-Ewropa għandhom bżonn Kunsill Ewropew ta' veru. Is-sur Zambaski, sur eh, Kommissarju, eżis kollegi, aħna ilna għaddejjim din diskussjoni bla tmiem b'kliem fira għal daqstant. Għanna nis ilom ilom jaharbu irna najdu li Turkija ila tipparteċpa f'din il-gwerra billi bombardat il-Kurdi fl-Irak. Nkomplu nirrepetu l-intervent militari biss se twaqqaf din il-krisi u s-salva l-kontinent Ewropew. Sfortunatament, xejn minn da maġara u l-pajjiżi il-Bulgarija edbati minn l-flus tal-immigranti, in-nies mhumiex qed jifmu id-differenza bejn migranti u rifugjati Il-migranti qed jaslu minn pajjiżi siguri, per eżempju Turkija. U għalhekk jiena kontra il-kwoti u l-hotspots. Hemm kwota u hotspot waħda biss il-Ġermanja fejn dawn nies kollha jixtiequ jmorru. Issa is-sur Rados, grazzi ħafna President il-kriżi tal-migranti u rrid id-djufija tal-politiki Ewropej, politiki ta' azil, biss protokollu laqas biss ma jiġi rispettat ir-reġim ta' Schengen fuq il-frontieri esterni falla kompletament u ġi wkoll sospiż. Jan nista eh, niftakar flex Jugoslavja Eh, fejn il-Kroazja terz ta' pajza okkupat kienet qoddim l-aggressjoni u s-soluzzjoni kienet ta' 600.000 refugġat mill-Bosna u Herzegovina, eġifiri iktar minn il-total eh, ta' refuġati li jtiġu fl-Unjoni Ewropea u soluzzjoni kienet it-tmim tal-gwerra fil-Bosnia Herzegovina. Dina situazzjoni simili għal dik li għedin naraw issa hemm forzi esterni qed jippruvaw e, jaqdu l-interessi u qed jużaw qed jisfuttaw din il-kriżi. U għalhekk nistenna illi din il-kriżi twassal għal politika Ewropea mtejba biex inkunu nistgħu nittrattaw din is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna. Issa is-sur Kuntis. Il-mod kif edin nitrattaw il-krizi tal-migrazzjoni l-lum hawnhekk fl-Unjoni Ewropea hija mimlija apokrezija. Il-mexxija tal-Unjoni Ewropea qed idriġi ruħa lejn l-oppressjoni u qed segwi inqas it-triq li twassal għas-solidarjetà u dan ifisser il aħna nżommu l-kondizzjonijiet li waslu l-Mediterran kif ukoll ġew bħala ibrat bimlin bura u għalek aħna maħniex qegħdin nittrattaw situazzjoni esklużiva umanitarja, imma għanna bżon nieħdu deċiżjonijiet ġenerali, għanna bżon niftħu dawn iċ-ċentri ta' akkoljenza u għanna bżon negarantixxu d-dritt ta' rifuġati illi jasflu f'pajjiżi siguri u ninsistu fuq l-implementazzjoni ta' Dublin illi hemm bżonn jiġi aġġornat għax jekk le ekonomijiet mijiet ta' eluf ta' rifuġati illi jkunu staġnati imblokkati fil-Greċ. Għanna bżon ta' pat ġdid, għanna bżon twaqif ta' ċentri ġodda biex inkunu nistaw nitrattaw tal bir tal-azil bil-lajnuna ta' Frontex. Grazzi, Is-Sur Brock. Sur Brock, jek joġbok. Sur Elmar Brock. Sur President, Sur Vice President, Sur President uh, tal-Kunsil, Esis kollegi Iva, l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea reċentement għamlu <coughs> zbali kbar. Madam ma tantx jgħinna issa għandna problema issa li hemm bżonn insolvu. Ħafna minnhom ma rikonoxxux il-problema fil-passat. Għax l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea issa huma mill-quta u anki dritt tal-asil huwa mill-quta huwa dritt fondamentali m'hemmx xi uh, limitu massimu. Konvenzjoni teżisti u tagħmel parti mill-biċċa tal-Kostituzzjonijiet tagħna ma in nies li jaslu hawnhekk għandhom bżonn trattawhom b'mod xira, mod deċenti nieħdu ħsiebhom. U jina nkun grat l kummissjoni meta titkellem fuq pajjiżi inti zitt illi n-nies mhumiex qed jitkeċċow pass maġġel biżejjed. Imma l-iktar ħaġa importanti hija li ċittadini mhumiex ser jaċċettaw illi jekk nitkellmu biss fuq il-progress li din nagħmlu lejn soluzzjonijiet fid-diskussjoni tagħna ma' Turkija l-bieraħ, hemm bżonn li ngħidu wkoll mod ċar mingħajr laqliq illi l-gwerra fis-Sirja u fl-Iraq hemm bżonn tintemm l-Amerikani u il-Russi ma dawk li għandhom liktar ruol attiv għandhom sonni naqdu maħna madwar mejda u neddeċidu illi l-bombardamenti fuq in-nies mhux biżejjed jekk ma nagħmlux xi ħaġa fil-post jekk ma jkunx politika inklużiva anki waħda ġdida fuq l-Afrika fuq il-ħarsin tal-klima u naqdu da kollu mal-politika tar-refuġati jekk ma nsawx ikonna politika ġenerali l-attenzjoni tal-ċittadini tagħna huma se jkeċċuna u naħseb li għanna bżon immorru li l-in minn dak li għedin namlu b'mod prattiku għanna bżon tassew natu stampa ġenerali li ċittadini tagħna. Grazzi ħafna Sur Murajx. Eh, ma qabel najdilkom jekk joġbok zommu eh, mal-ħin allokat lilkom. Jekk intkom ma rispettawx il-ħin allokat, semmurru l-rin missija. U għalek jekk joġobkom, eh, tridu tirrispettaw il-ħin allokat lilkom. Mur għal-minuta s-sur Morajx. Grazzi ħafna, President. Jiena nilqa tassew it-titlu tad dibattitu mhux bħal xi kollegi hawnhekk illum u jiena nilqa dak li qalet is-Sinjura McEwen illi l-ewwel derba li dimensjoni esterna tingħaqad ma dak li qegħdin nitkellmu fuq dak li hu eh, eh, dibattitu politiku fuq ir-rifuġati na nilqgħu wkoll il-kwistjoni li ressa s-Sur Timmermans li għandna bżonn li konna sens ta' urġenza waqt il-mezzi ta' xandir qed jiffokaw fuq il-konflitt fis-Sirja. Aħna issa xitwa magħna u aħna fil-Komitat Liben nifmu xi fisser dak ifisser imwiet fil-Mediterran, fil-kurituri, fuq l-art kif ukoll krisi, u għalhekk jiena ngħid il kunsill għandhom bżonn nirrevedu l-mekkaniżmu ta' protezzjoni ċivili u hemm bżonn nikkonsidraw da kollu bis-serjetà u b'urġenza meta ngħid il-Kummissjoni u lill-Viċi President Timmermans li għandna bżonn tassew nirreflettu mhux biss fuq il-dinja tal-politika fil mekkanizmu ta' rilokazzjoni ma kif se nittrattaw mod xira mal-kustjoni kollha kemmi ta' roadmap lejn dawn il-hotspots. Da se jkun it-test, il-prova, jekk il-Kummissjoni qed tagħmel affarijiet kif suppost u hekk qed ninadmu fuq soluzzjonijiet li ċittadini jistgħu jaraw bajnejhom fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Onorevoli Forenza. Nixtieq nirringrazzjak, President. Jina naħseb illi aħna hawnhekk dan id-dibattitu qed isir xi ftit biss wara l-anniversarju bħal dik ta' Lampedusa u għam straġi illi mhux biss illi tat eh, lura xi metrika tabru fuq il-xtajtiet tal-bja u UNHCR għalet illi jemeluf ta' persuni illi tilfu ħajetom jipprovaw jaslu fuq xtajta taljana u għalek dinja situazzjoni ta' urġenza imma l-unika waħda ija dik illi insalvaw il-ħajiet tan nies u nevitaw dawn l-istraġi dawn it-traġedi u għamsol bżonn l-Ewropa terfa' responsabilità 120 elf pala kwota huwa biss xi ħaġa żgħira u ħaġa ipokrita illi namlu distinzjoni bejn rifuġati u dawk ekonomiċi u klimatiċi. Aħna għandna responsabilità illi waqqaw il-ħajt ta' Dublin u għandna bżonn responsabilità illi konna politika tajba li niftħu l-korrituri konna konferenza fuq id-dejn tal-pajjiżi tal ewra Mediterran Onorevoli Korrazza Bild, grazzi ħafna. Bżon, bżonn in-nies li ġu hawnhekk ġu tagħti b'ċerta dinjità minn kulħadd għandna bżonn inżidu mal-sforzi monetarji tagħna a favur tal-Libnu kif ukoll is-Serbja u l-Maċedonja. Għandna bżonn nagħtu iktar finanzjament għall organizzazzjonijiet pal UNHCR u WFP kif ukoll appoġġ għal programmi reġjonali. Mhux biżejjed li nwedu għandna bżonn noħorġu b'dawn il-flejjes proċedura maċla u sempliċi u l-assistanza uh, umanitarja fil-post mhux biżejjed. Jiena kontet immexxi delegazzjoni libe Lampedusa u dak li sibna huwa l-operazzjoni fil-ċentru tal-Mediterran ta' salvataġġ qed tkun effettiva Eh, grazzi bejn Mare Sikurum, UNFM, Triton u l-NGO. Su kooperazzjoni ta' bejniet, maħna sibna u koll il-mezzi militari, kooperazzjoni kombinatarja u assistenza umanitarja huma essenzjali biex nsalvaw il-ħajja u niċildu kontra eh, il-kontrabandu tal-bniedem. Imum t-operandu qed ibiddel u aħna nabżon nbidlu mandat tagħna nwessuh għal bżonn nifokaw iktar fuq ir-rotta tal-Valt mit-Turkija, l-Eġittu, il-Greċja u l-Italja tan-nofsinhar. Su President, hemm mezzi legali biex nidħlu imma l-istati membri ma jimplementawhomx u resettlement huwa kif jitlu u għanna bżon nimorru għal politika volontarja għal dik vinkolanti. U importanti li l-Stati membri kif japplikaw il-pakket tal-azil inkluż reġistrazzjoni u teħid tas swaba fil-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea dan huwa essenzjali għal moviment ħieles u biex jopera sew is-sistema ta' Schengen. Grazzi ħafna, President. Tesassoli. Vice President Sassoli, grazzi ħafna, grazzi President. Xtaqt jiena mela napmel appell l-forzi eh, ta' dawn il-parlament imma nut li nitkellmu fuq ix-xena fuq biċi ta' hawnhekk. Timmermans dwar l-akkoljenza iva rridu mmorru l in u tinsab fir responsabiltajiet tagħna li nuru li l-konklużjonijiet tal-Kunsill jinbidlu ruħhom fi politika tajba u fi prattiċi tajbin vera urġenti u koll li kolna protezzjoni ċivili u Ewropea u sabiex nkunu nefu aħna nekordinaw l-istrutturi differenti sabiex nejdu li ċittadini li l-akkolenza eh, mux differenti u il-bot mill akkolenza irridu aħna Eh, u kol servizz eh, tal-frontieri sabiex natu sigurta l-spazju tal-Unjoni Ewropea u l-protezzjoni ċivili Ewropea servizz eh, tal-frontieri dawn huma strumenti vera importanti u vera importanti li l-Parlament u l-Kummissjoni jaħdmu flimkien u sabiex jagħtu proposta. Onorevoli Gabriel. President. L-ewwel net nixtieq Eh, najt, kemmina kontenta illi natna la kaw iktar krediti eh, taħt ta tal-Europol u Frontex, imma nishtiq u koll insisti fuq il-taħriċ eh, ta' dawn il-membri tal-istaff għaxem bżon ta' aċċess edukazzjoni ta' għal dawn ir-rifuġati zaza għax ek se jkun jistaw jintegraw ruħ mumbatem bżon ta' jnuna psikoloġika l-vittmi biex tassow joħolġu minn din it-trauma Mbagħad nabżon kooperazzjoni mal-pajjiżi tal veċinat li jistgħu jagħtu akkoljenza rifuġati f'kundizzjonijiet adattati. Eh, l-Arabi Sawdita titkellem fuq 130.000 refuġat u anki l-UAE qed tagħmel l-istess fi dawn huma ċifri fuq l-istatut tar refuġati. Aħna sedin nagħmlu biex nirrispondu b'mod u dim din il-kriżi għan bżon nilqa' l-isforzi straordinarji tal-Ġordan u tal-Libanu. Id-diffikultajiet huma enormi imma bżon bżonn nirrikonoxxu illi eh, dawn iż-żewġ pajjiżi tas-sew qed jaqdu dmirhom u għalhekk aħna għandna bżonn naslu għal konklużjonijiet għal dak li ħalli għal dawn il-pajjiżi illi jkollhom kunu stabbli fil-żona tal-Mediterran. Grazzi ħafna. Temera. Grazie, signor Presidente. Grazie ħafna, President. Mela, zon fil-qosor l nek għanna bżon il-WFP timplementa l-politika taħħa, un-bat għanna bżon l-implementazzjoni maċla tal-hotspots, għax bżon jikunem identifikazzjoni u reġistrazzjoni ta' dawn li nislet jaslu mbagħad Turkija bħala eh, sieħeb importanti ħafna fil-ġrida kontra l-immigrazzjoni u dik illegali kif ukoll għan-nies li huma traffikanti u l-kontrabandu tal-bniedem u nagħtu għajnuna rifuġati U għalhekk din l-assistenza li ma se tkun se tkun umanitarja hemm bżonn li tkun koordinata mal-ġnus maquda mal-aġenziji tagħha fil-post. U mbagħad hemm bżonn li jkun hemm appoġġ finanzjar u fondi Ewropej għandhom bżonn iservu biex jibnu l-infrastruttura meħtieġa dik teknika b'staff speċjalizzat tal-Aġenziji Ewropej u ma tajnuna legali biex ikun hemm il-politika tal-ażil u l kontroll tal fontiri esterni, mbagħad politika soċjali biex ikun hemm inklużjoni tar-rifuġjati permezz ta' programmi ta' edukazzjoni ta' ħidma u tas-sanità. U mbagħad hemm bżonn ukoll ikun hemm konferenza ta' donaturi u sur President Barbanal nixtieq ngħidilkom li l-Greċja għandha bżonn ta' għajnuna speċjali u hemm bżonn tkun finanzjata. Grazzi ħafna. Onorevole Coelho. Grazie ħafna President din il-krizi umanitarja enormi kif smajna mill-Viċi President Timmermans l-ar ħaġa kienet tkun li namlu xejn imma l-Kummissjoni <coughs> ħadet inizjattiva u issa Sur Schmidt meta ħaj jiddeċidi, ħaj jiddeċidi tard u ftit. U il-krizi, eh, il krizi tal refugjati mandiċ eh, ninsa li rridu ntejbu il-lajnu l-izvilup, ma nistaw aħna ma kem nitfaw il-flus lejn il-problemi, mux il-refugjati li jtiminaw Schengen, imma reazzjonijiet u l-mizuri tal-istati membri u rridu nifmu li 120.000 zaħir wis, specialment jek nikonsidraw id-dimensjoni tal-problema. L-istati membri rridu jħarsu il-liġi u jikoperaw il-komissjoni trid teżerċada eh, l-seta taħħa pala għordani tal-trattati u ċerta li l-liġi tal-azil Schengen dawna eh, ħarsuhom għam li koperaw eh, u kol l-istati membri li qed jirċievu li ikbar tal-bit tal-azil għatma kien daqsek urġenti pallum sabiex nikoperaw l-Honorable Zver. President, Sinjuri, jiena illum rajt din l-istqarrija tal-Ministru tal-Intern vera istqarrija sorprendenti Ġermaniż, ġifiri seba għallu li l-Ġermanja mux tkun tista' tilqa l-iktar refuġati se jkollhom jibatu għam lura u meta saqsew fejn huwa qal li ta' li mux eh, l-Ungerija u l-Greċja fejn ma jitratawom xe tajjeb imma lejn pajjiżi li jitratawhom ma tajjeb għal Slovenja imma dawn huwa pajjiżi zar bi ħiliet soċjali żgħar, jiġifieri jekk dawn ir batu l lura mela dawn il-pajjiżi mhux ħajkunu f'pożizzjoni li jil-għawam per eżempju mit-telf għalek li tikunem bidla fil-politika ta' migrazzjoni. Grazzi. Wasalna għal kat proċedura catch the eye. Sina Sorġova. Děkuji, vážený pane místo předsedo, děkuji za udělení slova. Jsem... President, grazie ħafna ningrazzja għal mikrofonu qed nieħu gost jiena li issa qed ngħaddu mill-klima l-azzjoni u għalek li Repubblika ċeka mux qed protesta rridu aħna nuru u rridu aħna nifinanzjaw u koll. Issa ir-Repubblika ċeka kontribuixi 3 miljon euro għall-għajnuna umanitarja fil-vant nofsani Nixtieq insaqsi l-Kummissarju u l-Ministri ila la mhux qed ninkludu l-Eġittu. L-Eġittu issa għandu eluf ta' refugġati fit-territorju tiegħu sinjuri qed neħu gost li l-Parlament Ewropew se jagħti tweġiba malajr sabiex ikun hemm għajnuna finanzjarja u jiena lest ukoll li nivvota fl-favur budget li se jassigura kundizzjonijiet umani fil-kampi tar refugġati fil-pajjiżi li jakkoljaw. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kineshi. mikrofonu għal kellim. Uddim il-krizi umanitarja qudiem din il-kriżi monetarja u il-miżuri li qed nantiċipaw huma pass il qudiem ma dawn mhux biżejjed jiena nixtieq nagħtikom informazzjoni fuq tema li ftit li xejn qed nitkellmu fuq ġifieri tfal il-minorini iktar minn mit-telf eh, u dawna ħafna minnha mhux akkompanjati wasif tal-ewwel f'sitt xhur ta' din is-sena kważi doppju mill-sena ta' qabel irridu nagħmlu iktar irridu aħna nħafu l-post ġerdura ta' asil irridu nassiguraw li dejjem qed nagħtu priorità lil dawn il-minorelli kif eh, ħaġa ħarġet mill-Qorti tal-Ġustizzja u jkun hemm ukoll miżuri ta' relokazzjoni u l-obbligi kollha tal-istati membri kollha rridu jaqdu l-mirijiet u l-obbligi tagħhom sabiex jgħinu l-minorenni mhux ekonomati li qegħdin fit-territorju tagħhom dejjem dana ġej mill-pajjiż li l-ewwel li jilqgħu u mbagħad skont il-ġijiet tal ażil tal-pajjiżi l-oħra u mbagħad irrid ikun hemm ukoll li il-tfal jinaqdu l ġenituri saħħu ma dawk mux eh, akkamanrati ma jkunx hemm ir-riskju li spiċaw f'dejn l-organizzazzjonijiet kriminali mhux qabel imma wara li jaslu l-Ewropa. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Marias. Kire Proedre, η katastasi ton χιλιάδων προσφύγων din is-sitwazzjoni tal-eluf ta' refugġati li jaslu eh, l-Greċja u l-bqija tal-Ewropa Din il-mowġa ta' refuġati se tkompli titkattar hekk kif qed tkompli l-gwerra fis-Sirja hekk kif l-Unjoni Ewropea tittollera li l-ISIS jikompli dan iwettaq atti kriminali. Din il-kriżi hi mhux biss kriżi ta' refuġati ma' kriżi għal poplu Ewropew għal poplu Grik li tansaru saru fqar minħabba l-memorandum ta' ftehim u minħabba wkoll miżuri ta' trojka. Trojka issa dawna użaw it-tielet memorandum ta' ftehim sabiex jagħmlu il-poplu grek iktar fqil waqt li huma issa tilqaw għal mewġiet tar-refuġati. Kellna aħna inħafru eh, naħfru d-dejn tal-Greċa għalli bekk il-pajis kien ikun jista jilqal din il-mawġa imma minn flok inti biddel Greċa fi ċimiterju soċjali billi jett permetti li dana jkompli. Jaggoċik ċe. Iva, grazzi mela l-aħħar seduta tal-Konsill Ewropew dan aħadna pass il qudiem u ovvjament il-Kummissjoni dejjem żammet il-pożizzjoni din il-kriżi tar-refuġati li s-sitwazzjoni tiġi risolvuta hija pożizzjoni tajba ma' ma nistgħux aħna naħarbu minn dan li ġej. Jiġifieri li aħna ma konix preparati għal situazzjoni l-Kummissjoni, l-Istati Membri l-Unjoni Ewropea, aħna ma konix lesti u preparati għal din is-sitwazzjoni u sfortunata ma interrajna differenzi bejnietna pala riżultat ta' dan. Nixtieq ngħidilkom li l-Unjoni Ewropea trid tieħu rwol iktar b'saħħtu u sabiex issolvi situazzjoni kollha kemm. Nixtieq ngħidilkom li l-istati membri fil-Balkani tal-Punent pa' Serbia, Fajrom, oħrajn għamlu iktar minn xi stati membri oħrajn u Turkija, Libano u l-Ġordan u kollet jagħmlu ħafna. Għalhekk l-Unjoni Ewropew l-istati membri jridu jerġgħu jaħsbu dwar il-pożizzjoni tagħhom fix-xhur li ġejjin pers li din il krizi għadha ma ntemmitx. Krizofonus. Il-mod eh, kif aħna ħdimna fuq eh, din il-kwistjoni ta' refuġati u migranti mhux biżżejjed u mhux indaqs minn 2.4 biljun li l kummissjoni Ewropea adottit fil-programmi relevanti matul din l-aħħar ġimgħa il-Greċja ingħatat 470 miljun Dana jidir li li huwa ammont konsiderevoli ma dan huwa biss 20% tat-total. Sissa l-Greċja ħadu 310 miljon persuna minn bindu tal-kriżi u jekk inqablu minn 430 elf li l-Unjoni kollha kemm laqgħet jiġifieri żewġ terzi ta' flussi migratorji ġejn il-Greċja u fl-istess ħin aħna tjatu għam 20% jgħatu l-Greċja bis 20% tal-flus disponibli u għannan bidlu għalek din il-proporzjoni. L-Onorevoli Kave, grazzi ħafna President, menna din il-krizi ta' migrazzjoni saret l-ikbar kwistjoni politika u aħna rridu niċċeraw l-affarijiet sabiex nassiguraw li la jinsibu l-aħjar soluzzjoni kemm ċittadini Ewropej kif ukoll migranti stess. Il-problema qed titkatar tal affarijiet li l-uffiċjali Soċjali tal-Arabja Saudi għali fil-Komitat Afet li għalu li l-Arabja Saudi taħadu 9.5 miljon refugġati u dan u kol ma firmawx il-Konvenzjoni tal-1951 fuq il refugġati imma skont il-kalkuli tiegħi dan mamlu xek. Jekk intom muqdemajn il-persuni li għadin fis Sirja u l kampis reġistratijiet mill-UNHCR qed nitkellmu dwar ċifra minn wieħed u 1.5 miljun eh, persuna ħafna minnhom dawn ukoll eh, issa għaddu għall-Europa. L-Istati membri rridu jilqaw l-sfida u rridu jisibu rizultati eh, li dawna jilqaw għazmin. Importanti li kullħat jiffirma l-Konvenzjoni tal-1951 għalli bekk nkun nistgħu nivalwaw is-sitwazzjoni kif suppost. Grazzi ħafna Onorevoli Obermeyer. Herr Präsident,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 qed jitkellmu eh, dwar il-programmi ma si jussa biljuni il-frontieri miftuħa dan jfisser eh, spejjeż għal dawk li qed jitleru u jfisser inqas eh, flus għal problemi soċjali fl-Ewropa u inqas flus għal fqar fl-Ewropa. il konsil irid ikollu standards għax jekk le sedbati il-paċi soċjali u hemm riskju ukoll ikonemik hemm iktar iżlamizzazzjoni u hemm ir-riskju wkoll li ikun hemm min jinjora il-problemi ta' terrorizmu. Honorable Morvai. Grazzi ħafna. Victor Oben u l-gvern Ungariż nistgħu nħobbuhom għamlu le imma fil-kwistjoni tal-migrazzjoni illegali tal-massi dan il-gvern qed jitkellem eh, eh, dwar il tal-maġġoranza tal-maġġoranza tal-Ungeriżi kien fil-klim kif ukoll fil-Latti u ħafna mill-Ewropej ukoll għandhom l-istess opinjoni. Aħna rridu eh, u ċittadini rridu jħarsu il-pajs tagħhom u l-Ewropa nixtieq infakkar il-ħabib tagħna liberali u li hemm kelma id-demokrazija, ġifiri meta min huwa responsabli għad deċiżjonijiet ma jkunx eh, elit eh, limitat u meta huma ma jkunet jesprimu r-rieda tal-volontarja tal-maġġoranza mela dinat eh, tfisser li hemm id-demokrazija mill-libertà ta' tdid ukoll hemm min qed jaħseb li huwa biss li fil-kxina jew bil-moħbi tista' inti nitkellem dwar l-immigrazzjoni tal massi Ma Issa dana waqaf, issa sena di l-mikrofonu l-Honorable Timmermans. Grazzi ħafna, grazzi. President Iva ftit klim nixtieq nirreaġixxi għal dak li intqal. L-ewwel qabel kollox nixtieq nkun ċar ħafna aħna qed naftu wiċċna ma' kriżi kbira u L-Ewropa ma tistax, ma tistax tilqa ir refuġjati kollha ta' din id-dinja ejja nkunu ċari dwar dan il-punt. Onorevoli, jiena jekk joġbok kalma ruħek, ħan nispjegalkom x'ġara. Iva, em, fil-regolament ħames interventi taħt kaċ DI tajt iktar eh, għal persuna għal kull grupp, il-grupp tija eh, xaħat intervjena, skużawni vera edin tart, imma ma nistax nadilek il-mikrofonu, jekk joġbok toċ tinterrompi, nadi mikrofonu l-onorevoli Timmermans. La prego di rispet. Jekk joġbok il-rispet għal-ħin. Se nadi il-mikrofonu l-Viċi President Timmermans. Second Secondly, the humanitarian Is-sitwazzjoni umanitarja tfisser azzjoni fuq livelli kollha mill-Istati Membri, mill-Unjoni Ewropea, fl-Istati membri ġew l-Unjoni Ewropea barra l-Unjoni Ewropea nix nirringrazzja għal dan il-Parlament tal-li mexxa din is-sitwazzjoni u għal appoġġ tiegħu eh, li ta' għal pożizzjoni tal-Kummissjoni dan għal mod kif nistgħu nimxu l qudiem jekk aħna se nagħmlu dak li qbilna fuq u jekk nagħmlu dan malajr kemm jista' jkun u mbagħad se nkunu nistgħu nilqgħu din il-kwistjoni u nistgħu nuru l-popolazzjoni Ewropea li nistgħu aħna nilqgħu eh, u li l-Ewropa kapaċi. It-tielet punt tiegħi pala reazzjoni għal ħud mill-punti li saru. Jekk inti ma tixtieqx tgħin lir-refuġati, jekk inti ma tixtieqx tagħmel xejn ħlief pushback fil-frontieri mela jekk joġobkom għajduwek u tippruvawx tiġġustifikaw billi tagħmlu għatta parsi li dawk li qed jaslu l-Ewropa mhumiex refuġati dina gidba Almenu għandkom ikolkom l integrit li vera ma t-xuxtejn eh, nis ma tistawx tajdu li dawnu ma refugġati 80% ta' dawk ġejjin illum fil-Greċja jistow jistow jiġu klassifikati pala refuġati din ar-realtà il-lum. Of course,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 daw eh, jiġu bil-problemi u koll, dawn il-problemi, per eżempju, irridu ntejbu l-kontrolli tanna tal-frontieri esterni, irridu aħna nihdu l-marki ta' swaba iktar malar, meta dawk għal dawk li jaslu, meta jaslu eh, namlu dana malar, jitħalli bekk inti eh, tazel li dawk li għandhom dritta l-azil u dawk li le għandhom jiġu ritornati lejn il-pajis ta' oriġini u irridu aħna namlu dan milar ħafna kemm jista' jkun issa implementaħ fil-ġimgħat li ġejjin. U Jekk inti mela eh, tajjeb u tajt li din ħaġa vera ħażina u dawn li nies għandhom jebu eh, u dinha mhux qed tagħti soluzzjoni għal din il-problema. My final remark is this. A number of L-aħħar kumment tiegħi saru xi kummenti dwar is-sitwazzjoni ġewwa l-Ungerija nixtieq ngħidilkom jiena li dalodu il-Kummissjoni batet għal-itra amministrativa li l autorizajiet Ungeriżi fej talbet kerifika fuq numru ta' kwistjonijiet li għandhom ċaqsu mal-mod kif huma ħadmu fuq il-kwistjonijiet u l-politiċi ta' azil u immigrazzjoni l-kontrolli fuq il-futira se nistennew aħna tweġiba mbagħad ikollna dialogu mal-awtoritajiet Ungeriżi bażi ta' din it-tweġiba. Grazzi. La parola al Consiglio. Naddi il mikrofon il-Kunsil, l-Onorevoli Schmidt. Sur President, refuġati tal-gwerra ma jazlux li jitilqu eh, artom eh, ek, eh, sempliciment għax mandomx għazlu oħra. Bħalissa ninsabu f'sitwazzjoni ta' jnuna monetarja meta persuna trid titla, titlaq minn pajjiża titlaq eh, ukoll mill pajjiżi ġirien, huwa dak il-mument fejn aħna rridu nintervjenu anke jekk lajnuna monetarja mhix biżejjed, irridu nipprevjenu, irridu nevitaw kemm jista' jkun li dawn in-nies disprati eh, jieħdu r-rotot perikolużi. Diġa, diġa rajna ħafna nies li telfu ħajjithom. Nixtieq insaqsi din il-mistaqsija. Jekk wieħed jistaqsi l raġel ta' familja U jekk dan jistaqsi għalfejn jena nieħu riski biex nasal l-Ewropa. Dan namlu l-għaliex, l-għaliex għal sentejn, it-tfal tiegħi ma setgħux imorru l-iskola. Allura nixtieq nistaqsi lil dak kolla li qed jirġdu eh, li din li għodimna ja verita. verità. Allura nixtieq nistaqsi, kieku huma ma nafx eh, għalfejn nistennew eh, sentejn, iva vera, għanna krizi umanitarja, ħafna għalu ħafna semmew illi għanna valuri illi aħna marbuta bihom u allura nixxu nejdu illi aħna fl-imkien mal-parlament ħanaraw illi hemm il-mizuri kollha meħtieġa biex nerbu din il-krisi. L-azzjoni Ewropea trid tkun waħda qawwija, effiċenti, globali u ukoll fuq livell tal-isfida illi għandna qudiemna. L-Ewropa hija kapaċi, hija kapaċi illi teleb eh, din l-sfida u hija kapaċi turi ruħa solidari. Grazie, grazie. La grazie ħafna nal u diskussjoni. Naddu għal votazzjoni issa. Thank you, colleagues. Um, we will vote. Grazie għafna kollegi, għan nivvotaw mela qabel ma nadwa l-mikrofonu sul-mużalier, tritti u l-mikrofonu. Madame la President. Iva, Signor President, grazzi. Jena fil-fat nitla per kelma li fil-lejl bejn is-sebt u partikolarment il-reġjun tal-Alp Maritim u partijiet oħra fin-nofsinhar ta' Franza intlaqat minn arar kbira parti mill-ħsarat materjali kien hemm għexieren li ħallew ħajjithom uħut mitlufa nixtieq eh, illi eh, hawnhekk nimmarkaw b'sens ta' solidarjetà minuta silenzju eh, imma peress illi il-President Oland ħajkun hawnhekk prezenti għada nixtieq illi nuru rispett lejn il- lejn il-pajjiżna u lejn oħrajn sens ta' simpatija u sens ta' solidarieta għal dawk kollha li ħallewna. Grazzi. Grazzi ħafna tal-li għajjim ta' dan il-punt eh, fuq din il-traġedja u nishtiq eh, ninforma eh, l-awla tal-presidenti illi dan ħajġen indirizzat kif suppost. Grazzi ħafna, Sor Eriksen, inti għandek point of order jide? Nasib hemm problema bil-lista tal-votazzjoni, Signor President, ir-rapport Gejer fuq il-globalizzazzjoni, fuq il-fond ta' globalizzazzjoni Jiena naħseb li l-Kumitat tal-Budget iddeċida li jadi dan lill-membru tal-istess konstituenza l-istess eh, kumpanija mill-uda imma dina vera problema għabe eh, kien regoli ċari Eh, kontra ma illum forsi le u għalhekk jiena naħseb li dana mhux mod kif xira kif nistgħu naħdmu fuq l-affarijiet u nixtieq nissuġġerixxi li dan il-punt jew jitnaħħa jew jekk le eh, l-kellim u din il-laqgħa ikollu diskussjoni mal-komitat u mal-mexqet tal-komitat sabiex ma jagħmlux eh, affarijiet pal dawna fil-futur għax dana se jwassal għal diskussjoni jew konflitt ta' interess dejjem xi ħaġa xirqa. Grazzi ħafna. Grazzi ma nasibx sur jixti eh, wieġeb għalek se nadwa l-vot imma għanna point of order ieħor. Inti għandek point of order. Grazzi. Grazie ħafna, Signora President memx eh, nuqqas ta' kompatibilità, memx xejn illegali. Ftit zminilu ilu għedna li meta jkun hemm kwistjoni ta' pajis li nkonċernana ma nix nivvutaw dan huwa mod eh, għal membri sabiex biex nivaċinaw il-vot antiġena xi ħaġa legali ġeddi situazzjoni, memx dram, memx xej problemi, memx problemi, memx xej illegali. Grazzi kollegi, sa sena dwar la voti l-ewel rapport, rapport